Grazzi ħafna nissuktaw bil bil bis-seduta tagħna, il-bar nafsani tajp il-kulħadd, sempliċiment nixtu tingħid li l-minuti ta' seduta tal-bira ħed flidejn u fl-assenza ta' kummenti li issa nistieden li forsi jkun hemm, allura l-minuti nistgħu napprovawhom. Allura issa ngħaddu għal avviż qabel ma nibdew il-punt li